għal regolament tal konsil fuq il-komunitajiet, fuq il-rizors tal-komunitajiet u aħna diġa għanna xi kellima li jixtiju jipparteċipaw f'dan id-dibattitu jien nixtieq il-kelma li sur Artwi il-chairman tal-budget, komitat tal-budget. Għandek il-kelma 3 minuti. Mikrofon jekk jieġbok. Għanna proċedura ta' urġenza. Nitkellem dwar din il-proċedura ta' urġenza għal tlet raġunijiet. Matul il-konsiljazzjonijiet dwar l-abbozz tal-budget tal-2015 li tamenda l-budget tal-2014 il-Konsil ġi mobilizzat u kien imqanqal ħafna u fil-fat kien imħabbat ħafna u kollu ma setaw jatuna bis pozizjoni qabel it-tmim tal-konċiljazzjoni. U jider li huma ħadu l-enerġija kollha tal-Kunsill. Issa, it-tini raġuni li jien ma nistax nifhem din il-proċedura ta' urġenza hi minħabba l-fatt li il-Kummissjoni qed tiffirma l-420 miljun Eh, għall ammont li u neċessarju għal budget mhux biss biex tħallas il ħlasijiet li hemm bżonn biex anke tagħmel tagħti rifużjoni l-istati membri. U għalhekk fuq dan il-punt nista' ngħid li hemm urġenza u anke retroattività jekk inti jkollok dawn iż-żewġ għażliet inti tittażel waħda minnhom. U r-retroattività kienet edha tintuża għalhekk ma hemmx eżattament urġenza għal dan il-għan u dinja xaħġa li jiena xtaqt ngħaddi u ngħid li parlament. Grazzi ta' sew sanna żewġ co-rapporters fuq din il-kwistjoni u l-ewwel net nixtieq nagħti l-kelma. Skużawni, tajt il-President. Skużawni. Għandna point of order. Signora President, għanna problema, ma nistawx jaslu l-membri tal-Parlament għaliex il-karozzi ma jistawx jitħlu u għalek mawx innuqqas tagħhom għax ma jistawx għax ma jridux jiġu ma għax ma jistawx minħabba il-kwistjoni tal zjara tal-Papa ma stawx jaslu u għalhekk għandna plenarja nkompluta u din hija kwistjoni fundamentali dispeċini. Thank you for your point. Grazie ta' sewa l-punt tiegħek, però hemm bosta kollegi fil-Kamra bħalissa u qed nara ħafna deputati deħlin. Is-Sur Tarabella għandek point of order ukoll? Mikrofonu, kieġbok. Sina President, jina xtaqt tinsraħlek moħħok u ngħidlek li il-Partit Soċjalisti Demokratiċi ovvjament ma raqdux. Kulħadd qiegħed maħna, kulħadd diħel fil-kamra sabiex inseraħlek moħħok, Signor President. Thank you for your reassurance. Grazzi tal-li li moħħi. Issa nistgħu nkomplu fuq il-kontributi fuq din il-proċedura ta' votazzjoni eżis kollegi. Aħna għandna żewġ co-rapporters u nixtieq nagħti il-kelma lilhom nibda mis-Sur Dipwi għal minuta u nofs. Signor President, eżis kollegi, Il-Konsil qed jitlob għal proċedura ta' urġenza sabiex ċertu stati membri kun jistgħu jibdew jagħmlu ħassijiet li huma suppost diġà għamlu sal-ewwel ta' Settembru. Fiħdan il-budget tal-Unjoni Ewropea taħt ir-regoli li huma ffirmaw għalihom, jiena ma naħsibx li hija urġenti li nippermettu bekk l-istati membri jagħmlu dan l-iskeza taħlażijiet, anki jekk din hija diffiċli għalihom, dak li huwa urġenza u li napprovaw il-budget tal-2015 sabiex nippermettu l-Unjoni Ewropea biex taħdem kif suppost u tonera l-impenji tagħha. Dak li urġenti llum hija l-approvazzjoni tal-budget amenda tal-2014. Dan huwa pass essenzjali jekk aħna nixtru nistabilizzaw u mhux innaqsu l-ammonti pendenti u talbiet għal dawn il-ħlassijiet li jissa jammontaw għal 30 biljun euro fit minn ta' din is-sena. Dak li urġenti u li niftemu fuq programm multi annwali biex neħilsu minn dawn il-ħlassijiet pendenti sabiex nassikuraw li jew aħna ser innaqsu dawn it-tip ta' ħlassijiet u l-appropriazzjoniet ta' ħlassijiet u li aħna nħelsu il-dejn kollu li għana. Għalek, il-talba tal-parlament, il-talba ta' urġenza minnaħa tal-kunsil miex ġustifikata. Għalix bekk nkunu għet inħallu il-kunsil jagħmel li jrid u għalek ikunu jistaw biss joqogħdu jazbu fuq l-affarijiet interni tagħhom aktar mill-ħtiġijiet tal-Unjoni Ewropea biex tonora l-impenji tagħhom. Grazzi. Is-Sur Lewandowski bħala korrapporter għantik il-kelma għal minuta u nofsek jogħġbok. Jien nixtieq nkompli nżid ngħid biex nesponi il-talba għal proċedura urġenti minnaħat tal kunsil għal amenda fuq il-regolament għal rizorsi kollha. Il-Kunsil qed titlob proċedura ta' urġenza u għed turi innu għasta eh, ħlas fil budget tal-Unjoni Ewropea biex bekk nilqu wkoll l-obbligazzjonijiet legali tal-Unjoni Ewropea. Issa rigward id-deċiżjoni ta' rizorsi propji, din kienet deċiżjoni sħiħat minnħata l-Istati Membri għax huma għażlu iċ-ċifri u issa jider li hemm ċertu ħlas żejjed għal uħut mill-istati membri u inqas ħlas minn stati membri oħra, però ma kellhom jisupprost, iżommu ma l-impenji tagħhom ma ċertu ammont ta' żmien. U għalhekk aħna nixtru li jkun hemm proċedura urġenti għal benefiċċju ta' pajjiż jew tnejn u anki flessibilità. U dawn qatt ma nista' ngħid li kienu flessibbli għaliex qatt ma waslu għal dak li verament kien neċessarju għal budget Ewropew Għanna lesti li namlu ek, pero mux bħala proċedura ta' urġenza, għanna bżon ammont ta' żmien u anki soluzzjoni li tista tamel tajjeb eh, għal budget Ewropew. Għatem ħlasijiet li għadhom pendenti u dinja kwistjoni ta' prinċipju għal Parlament u l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea u l-istituzzjoni tagħha eh, edha tiġi perikolata f'dan il-każ. Grazzi. Grazzi kollegi, aħna smajna il- l-opinjonijiet tal-rapporters tal-Kumitat tal-Budget għaw xaħat li jishtiq jitkellem fissam il-Konsil? Mejder li għaw ħat li jishtiq u jitkellem, li jishtiq jitkellem, jek u l-kas aħna ser inres u din il-proposta pala talba ta' proċedura urġenti, daw kolla li huma favur din il-proċedura urġenti, dawk li ma kontra, Astenzjonijiet? Mela din ma ġiċ aċċettata minnaħa tal-Parlament. Grazzi. Il-punt li jmiss fuq l-agenda Eżis kollegi u jekk tippermettuli, sinjuri, membri onorevoli, aħna ser inkomplu bid-dibattitu hawnhekk ġbek intom ser tħallu l-kamra nixtieqkom li tagħmlu hekk f'silenzju u anki b'rispett lejn id-dibattitu li issa ser ikompli f'din il-kamra għandna mistoqsija orali l kunsill u l-Kummissjoni aspetti ta' impik u aspetti soċjali rigward l-Istrateġija Ewropea l-2020. Eżis kollegi, jina ser nibda d dibattitu billi nati il-kelma lis sinjura Ulfskok għal ħames minuti, jekk jogħġbok.